Pan Przewodniczący! Good morning. Lodwa tajba, kollegi. Nerġaw nibdew bil-seduta tagħna. L-ewwel punt fuq l-aġenda tana għal dalodu wa il-rapport tas sur Fidal Kwadras dwar is-sigurtà tal-provista tal-gas. Nati il-mikrofonu lir rapporter Grazzi, President. Dawn l-aħħar snin kien hemm bosta drabi fejn rajna kemm hemm vulnerabilità fl-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' l-enerġija b'mod ġenerali u b'mod partikolari il-gas fil-xitwa tal-2005-2006-2008-2009 kien hemm tuħ fil-provvista tal-enerġija u għal daqstant imbagħad tuħ ta' l-elettriku u dawn l-aħħar fl-Ewropa il-xtiewi kienu ħorrox ħafna għadda daqstant irridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex naraw dan dan xenarju ma jirrepetux ruhom l-enerġija u l-fuel, il-professa tal-fuel fl-Unjoni Ewropea eh, jiddependu mill-provista minn barra nafu li l-Kommissjoni ila tagħmel ħafna sforzi f'dan il-qasam nirringrazzjawhom. Ma fl-Ewropa hemm bżonn li jkollna mekkaniżmi li jkunu iktar effettivi irridu niftakru li fil-kriżi tal-provista li għaddejna minna il-regoli ta' swieq nazzjonali u nuqqas ta' uh, grid uh, Ewropea uh, eh, maħallewx l-istati membri deċedu għalihom infushom u għal daqstant hemm bżonn li nieħdu passi biex insolvu dil-problema darba l dejjem Għattajna ħafna żmien niprofaw nagħmlu progress f'dan il-qasam minħabba il-problemi li jeżistu eh, f'bosta sistemi li jużaw fuq livell li jintużaw fuq livell nazzjonali. Jidher ċar issa li l-istati membri edin jelbu il-pozizjoniet nazzjonali tagħhom jaraw l-affarijiet mod iktar Ewropew bżonn li konna strument qawwi li saħħaħ is-sigurtà tal-provvista tal-gas fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi regolament ġie adottat fil-Kumitat tal-Enerġija b'mod unanimu wara triologi mal-Kunsill intemmu b'wiċċ il-ġid. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja Shadow Rapporters kollha għax xogħol eċċellenti li għamlu xogħol illi eh, jidher fit-test finali ta' din il-proposta għal regolament nirringrazzja il-dawk li għamlu opinjonijiet u proponew emendi li ġew inklużi fil-verżjoni aħħarija tat test. Nirringrazzja wkoll il komissjoni għal lajnumna li taw eh, l-żewġ ferat tal-leġislatura u anki l-assistenti tal-presidenza Spanjola Eh, fil-Konsil li zammewna ġurnati dwar x'kien għaddej fil-Konsil mod regolari dan ir-regolament se jgarantixxi l-provista tal-enerġija liċ ċittadini Ewropej li se jkunu iktar imħarsa issa f'każ li tinqala xi kriżi. Se jkun hemm ukoll ċertu flessibilità għall-istati membri sabiex ikunu jistgħu jinkludu eh, klijenti imħarsa pa' servizzi pubbliċi imma l-xewqa leġittima tal-istati membri biex jaħarsu l-konsumaturi tagħhom irdu jkun ehm, bilanċat eh, mill-bżon li nuru solidarjetà ma' ċittadini ta' stati membri oħrajn. Ir-regolament jagħmilha obbligatorja għal kumpaniji li jipprovdu il-gas biex f'kas ta' kriżi jridu jipprovdu provista eh, provvista ta' gas lill-klijenti eh, protetti għal 30 jum mingħajr interruzzjoni. Sakemm l-istati membri kollhom iċ-ċans illi eh, tejbu jew jirrenovaw l-infrastruttura tagħhom ukoll u wissu għall l-enerġija ikompli jikber u jissaħħaħ biex ma jkonniex Energy Islands Wieħed mill-punti ewlenin huwa li eh, ma jkunx hemm reverse flows fl-interkonnessjoni tal-grids u bekk ikun hemm iktar effiċjenza fil-mod kif jintnefqu l-flus. Reverse flow li damlu dak kollu li nistaw biex intejbu il- eh, il-provista, jek naraw il-pipeline li Jati il-wassal il-provista l Polonja Repubblika Ċeka uh, juri kemmu li dan. Batem il-miżuri speċifiċi li l-Kommissjoni tista' tapplika jekk iħossu illi il-provista hija medda. Hawnhekk il-President jagħti żewġ minuti oħra lil kellim. Għalhekk il-Kommissjoni se kollha rwol ta' koordinatur fuq l-Istati membri f'każ illi tinqalla xi kriżi din hija soluzzjoni reali għal problema reali. Ir-regolament ikompli is-saħħaħ il-provvista tal-gas u ġiel il-da kollan voluti jaħdmu flimkien biex jaraw illi ma jkunx hemm nuqqas li jkun hemm interkonnessjonijiet bejn il-grids li jkun hemm eh, diversifikazzjoni fost dawk li jipprovdu din il-provista. Dan kollu huwa utli ħafna dan il-regolament għal provista dwar il-provista tal-gas huwa jipprovdi bidla kbira fejn l-istati membri se jmorru lil lin mill-approċ purament nazzjonalistiku u jamlu jqorbu iktar lejn il-vizjoni Ewropea. Kellu kena naddu minn żewġ kriżijiet qabel ma rnexxinna nfemu lil kulħadd x'kienu r riski Issa din hija xi ħaġa li aħna nistgħu naċċettawha jekk ir-riżultati huma kif qed ngħidu li se jkunu nikkonkludi billi ngħid li dan ir-regolament huwa pass importanti fil-ħarsin lejn il-ħarsin tal-provista tal-gas fl-Unjoni Ewropea nar biex niżguraw illi dan il-proġett kbir għall-integrazzjoni se jagħti r-riżultati mixtieqa. Jekk dan ir-rapport jiġi eh, aċċettat ikun qed nibatu messaġġ qawwi lil eh, il-fornituri tagħna hawnhekk hawnhekk il-President jinterrompi lil kellim, grazzi ħafna jgħid il-President. Dan huwa ta' sew rapport importanti ħafna imma rridu nimxu skont ir-regoli. Issa Sur Vidal Quadras inti użajt il-ħin kollu li kien allokat lilek eh, u fl-aħħar tal- tad-dibattitu mhux se jkun hemm kummenti min-naħa tar-rapporter issa. Għannom tal- Kommissjoni Sir Pettinger. Sir President, Signori, membri, onorevoli membri tal-Parlament, il-gas huwa element importanti fil-politika għall-enerġija tagħna u dak li rridu huwa li konna qafas legali effiċjenti għal provvista tal-gas, it-tieni net Irridu niżguraw ukoll illi l-fonti ta' importazzjoni tagħna jkunu diversifikati, r-rotot ukoll ikunu diversifikati u naraw illi l-infrastruttura meħtieġa tiġi estiża rridu pożizzjoni komuni meta aħna nkunu qed nitkellmu mal-pajjiżi ta' transitu u l-imsieħba eh, illi li jipprovdunna l-enerġija. Irridu illi dan isir għabbażi ta' suq intern illi jaħdem kif xira. Il-kriżi li għaddejna minna f'jannar li għadda u l-kriżi eh, f'Ġunju ta' bejn Moskow u Minsk u rewna kemm importanti li aħna nkomplu naħdmu fuq l-istrateġija għal gas Aħna soddisfatti ħafna b'dan il-dokument li ħarġet bih il-Kommissjoni, negozjati mal-Parlament u għaddit sena ta' ħidma u eh, r-riżultati huma tajbin dawn aħbarijiet tajba għal eh, ċittadini, għal negozji għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea. Nirringrazzja lil kulħadd li l survi dal Gwadras mod partikolari għall-impenn qawwi tiegħek f'dan ir-rigward. Grazzi għal kooperazzjoni tiegħek inti ħdimt fuq dan din il-kwistjoni u eh, ksibt riżultati importanti. Nirringrazzja wkoll l-istati membri li ċedew ċerti kompetenzi sabiex ikunu jistgħu daħlu kollox f'qafas Ewropew dan il-regolament huwa l-ewwel qatt legali ta', ta dan it-tip wara dħul fis-seħħ tat Trattat ta' Lisbona. Huwa l-ewwel wieħed illi jqisu jikkonsidra l-artiklu dwar l-enerġija li huwa tant uh, komprensiv issa. Intom kelkom uh, eh, lodda fidejkom u użajtu tajjeb. Ovvjament aħna ma nistgħux uh, eh, niżguraw illi qatt ma jkun hemm tuħ fil-provvista imma rridu naraw illi dawn joħolqu l-inqas eh, problemi possibbli. Aħna nħossu li hemm bżonn ta' kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri hemm negozjati għaddejjin mal-Polonja, hemm trattat ġdid li eh, bejn ir-Russja u l-Polonja dwar il-provesta tal-gas. Urridu naraw li dan il-ftejjim ukoll eh, u jkun konformi mal-liġi Ewropea sabiex ma jkunx hemm bżonn imbagħad ta' ebda tibdil jew emenda il-Parlament Ewropew taleb għal inizjattiva konġunta Ewropea hemm bżonn ta' opportunitajiet eh, tekniċi, hemm bżonn ta' possibiltajiet ta' reverse flow, rridu nestendu l-infrastruttura, hemm bżonn illi jkollna wkoll politika dwar l-enerġija li tkun komuni il-bżonnu kol ta' monitoraċ ta' su internu din ovvjament hija xi ħaġa li aħna naqblu magħha hemm ta' standards minimi li huma vinkolanti u japplikaw għal ehm, eh, djar kollha din hija wkoll sinjal ta' solidarjetà u turi li l-Ewropa qed tagħmel xi ħaġa għaċ-ċittadini tagħha qed insemmu wkoll dan il-perjodu ta' 30 jum f'każ ta' kriżi, f'każ li jkun hemm problemi fl-infrastruttura, kif ikun hemm eh, differenzi fil-flus fil um, uh, tal-provista. Tal Din mhijiex mi garanzija ma xorta hija miżura pożittiva ħafna bont partikolari fix-xhur tal-xitwa. Ovvjament hemm bżonn li aħna nitkellmu bleħen wieħed. Aħna għandna pożizzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea u rridu eh, nikkomunikaw din il-pożizzjoni tagħna mal-bqija tad-dinja ħafna affarijiet ġew implementati l-infrastruttura tal-gas, reverse flows, il-Parlament Ewropew diġà tagħna ehm, il-finanzi diġà twarbu 1.4 biljun euro għal dan il-lan hemm il-possibilità wkoll li dawn il-miżuri jiġu estiżi anke f'dak li rigwarda sħobijiet, jiġifieri sar ħafna imma qatt baqgħu wkoll ħafna x'isir. Jena konvint li din il-proposta regolament eh, miħiex l ħagġa ħaġa li smajna fuq dan is-suġġett hemm bżonn biex neħdu ftit ħin biex naraw kif se jiġi implementat ir-regolament fil-prattika mbagħad naraw x'miżuri jkun għad baqa' illi jittieħdu. Dwar l-implementazzjoni tar-regolament irridu noqogħdu attenti ħafna eh, għal protokolli irridu naraw li il-politika tagħna tkun ċara mal l-imsieħba tagħna barranin eh, mill-grupp ta' kooperazzjoni li ġie imwaqqaf mill kummissjoni li se jiltaqa biex jifli regolament u jara illi eh, ir-rwol tiegħu ikun irrispettat. Hawnhekk aħna mhux qed nitkellmu biss dwar l-Ewropa ma' reġjuni Ewropej fejn għandna kooperazzjoni mal-proġett pilota ma' tliet eh, pajjiżi Baltiċi li qegħdin diġà jikkoperaw huwa għazempju tajjeb. Ġifiri għandna soluzzjonijiet reġjonali anki fih dan id-dimensjoni Ewropea din hija xi ħaġa bżonn juża. Il-Kummissjoni tixtieq ukoll illi konna dibattitu approfondit fuq l-infrastruttura il-pakket tal-infrastruttura se jiġi prezentat f'Novembru se jkollna l-opportunità li nitkellmu dwar dan u anki dwar il- waqt il-periodu finanzjarju li ġej. Grazzi il kalimni li gmiss ma jinsabx maħna, issa fissam il-komitat NV nati il-kelma l-kollega Sonic. Obywatele Europy oczekują od Unii Europejskiej. Grazie ħafna. Iċ-ċittadini Ewropej jistennew deċiżjonijiet importanti mill-Ewropa u rridu turija ta' solidarjetà. Irridu jarawna naġġixxu anka li l mill-konfini tagħna u dan huwa pass fid-direzzjoni tajba hawnhekk qed nitkellmu dwar il-possibilità illi eh, niċċaqalqu li l-konfini tagħna għaċ-ċittadini Ewropej. Din hija ħaġa li għandha x'taqsam ma' sigurtà, sigurtà tal-provista tal-gass. Inna snin il-mentaw il il mentaw fuq dil-kwistjoni u li ridna nittrattawa bħala priorità hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Ma nistgħux nibqgħu niddependu fuq fornitur wieħed, jiġifieri ir russja Ir-Russja tuża l-provista tal-gas bħala mezz sabiex titfa' pressjoni fuqna. U naħseb illi għanna nkunu attenti ħafna dwar dan. Aħna bħala Pollakki qed nitkellmu fuq il-proġett Nord Stream illi kien proġett illi deċidejna fuq u minnajr ma konsultajna ma l-pajizi konċernati. Naħseb rridu noqodu attenti ħafna dwar dan rridu nibdlu, nibnu sistema ta' eh, trasmissjoni ta' gas illi tiżgura sigurta ta' provvista għal kull membru. Grazzi. Issa naddu għal Sinjura Kalniette għal Kumitat Imkom. Grazzi ħafna, Sur President. Dan huwa rapport importanti ħafna. Unħogos nara li riżoluzzjoni tal-Parlament tirrifletti tħassib li dawk l-istati membri li huma iżolati fil-qasam tal-enerġija għaliex jiddependu fuq provista minn pajjiżi terzi u m'għandhomx biżejjed interkonnessjonijiet ma' stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea. Nittama li dan ir-regolament jgħinna niżviluppaw qasam komuni tal-enerġija. Bħala membru tal-Kumitat IMCO jiena napprezza punti fejn il-Parlament tejjeb il-proposta l ewennet għamminna definizjoni aktar ċara ta' konsumaturi protetti li jirċivu il-gas situazzjoniet estremi, it-tieni saħħaħna il-prinċipju ta' solidarjetà tal-Unjoni Ewropea u sħaqna fuq il-kooperazzjoni bejn ir-reġuni u wassajna l-kompetenzi tal-Kommissjoni. Naħar punt fuq il-tuħ il-priorità tinqata l-istrumenti tas-suq u mhux miżuri esterni li m'għandhomx xaqsu mas-suq dawn jintużaw biss dawk il-każijiet fejn is-suq ma jkunx jista' jiżgura provvista lil konsumaturi protetti Finalment, nirringrazzja l-sur Vidal Kwadra sar l-kooperazzjoni eccellenti li kena miegħu. Jekk joġob komedi, President, zommu mal-ħin allokat għalikom. Il-kollega Sarjus Folski għal-Komitat Afet. Grazzi, Sur President. Sigurtà tal-enerġija waħda mill-elementi prinċipali sabiex nipproteġu l-ġejjini wkoll huwa ġid pubbliku l-Unjoni Ewropea tipprovdi l-ċittadini tagħha. Il-mistoqsija hi mhux eh, jekk ma kif niżguraw sigurtà fil-provvista tal-enerġija. Hemm bżonn żewġ elementi l-ewwel nett strumenti leġislattivi ġusti, diviżjoni politika u rida li nimplementaw dawn il-strumenti pal pat leġizlattiv negozjat mod effettiv mill-rapporteri sur Vidal Quadros għanna nixtiequ niprovdu sigurta l-enerġija l-Unjoni Europea kollha kemmi U il-ħakna sissa mira ta' 66% mill-miri oriġinali u kol, għandek xaqsam infrastruttura, t-nintroduċu kol sistema ta' reazzjoni komunitarja f'kast ta' emerġenza u ninkludu l-prinċipu ta' solidarità kif snibu f'artiklu 14 ta' trattat pala dispozizjoni vinkolanti. Hemm ukoll punti li traskurajna, speċjalment fid-dimensjoni esterna tal-politika tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea regolar l-rol tal-rappresentanti u namlu referenza vaga għal proġetti bħal Nabucco u anka kooperazzjoni mal-imsiba tal-INP. Pero qed naraw progress. U speċjalment jekk nimplementaw il-proposti u kol sabiex natu ktar importanza prinċipju ta' solidarieta u kol sabiex stati membri jiddeċidu fuq l-istruttura ta' provista ta' gaz dan jista il-president jinterrompi l-kellim. Skadilek il-ħin jgħajt il-president. Jekk joġobkom, kollegi, żommu mal-ħin. Għax inkella il-proċedura mhux se timxi kif suppost. U għal kulħadd il-proċedura tapplika. Għal grupp tal-PP e, il-kollega Royal. Grazzi. Eżis kollegi. L-ewenet, grazzi l-daw kolla illi ħadmu bisħiħ fuq dan il-proġett flimkien mas-sur Vidal Quadras dan juri illi politika Ewropea tista tirreaġixxi għall-isfidi illi għandna qudiemna. Ħafna drabi kellna problema bis-sigurtà tal-provista tal-enerġija u l-affarijiet iċċaraw ruhom riżultat ta' dan. Għal daqstant hemm bżonn insibu Sibna soluzzjonijiet li ma kinux faċli, li kienu jitolbu strumenti ġodda Minn dan kollu joħroġ ċar li mhux biss qed noħolqu standards ta' infrastruttura, regoli konġunti. Hemm kwistjonijiet oħra li semma l-Kummissarju dan juri illi fil-ġejjieni nistgħu noffru li ċittadini tagħna aktar sigurtà. Imma jfisser ukoll li nistgħu nilħu kompromessi illi jgħinuna insibu soluzzjonijiet illi nistgħu eh, nimplementaw Għal dak xaqsam ir-rwol u responsabilità tan-negozji dawn huma elementi importanti dawk li qed jibnu il-pipelines huma negozji stabiliti u għandna pereżempju flessibilità U din hija importanti sabiex nitrattaw kollox każ b'każ u noħorġu b'soluzzjonijiet vijabbli. Naħseb li huwa importanti wkoll li nsemmu illi l-istati membri għandhom jerfaw ir-responsabilità tagħhom. Hemmhekk ma jsibux soluzzjoni, il-Kommissjoni għandha tintervjeni. Il-Kommissjoni saħħet il-poteri tagħha imma ma tistax tieħu deċiżjonijiet weħeda il kummissjoni tiddeċidi biss meta kolinku ħaġa oħra tfalli għandi iktar flessibilità, limiti fuq eh, il-prezz u qed naraw hawnhekk soluzzjoni u dan l messaġġ ta' Brussell lejn iċ-ċittadini tagħna. L-Onorevoli Zvoda, Viċi President tal-Grupp tal-SND. Grazie ħafna, Sur President. L-ewennet xtaqt nir-ingrazzja l-sur Vidal Quadras, il-kollega tagħna, għal-rapport eccellenti tiegħu għal-kooperazzjoni wkoll ma' Shadow Reporters u anka mal-mixxej tal-Kumitat li kien responsabbli għan negozjati taħt il-Presidenza Spanjola. Naħseb li riżultat kien wieħed sodisfaċenti, ovvjament qed nitkellmu dwar solidarjetà solidarità mal-Ewropa kollha, dan huwa l-punt prinċipali, qed nitkellmu dwar pipelines li naqduhom flimkien, qed nitkellmu dwar rotot, qed nitkellmu dwar protezzjoni ta' ċertu konsumaturi. Din il-kwistjoni ta' protezzjoni tal-konsumaturi issa għallaqnija ħut kienu kritiċi dwar id-dispożizzjoni minn naħseb li kienet dispożizzjoni valida li ġbatet sinjal ċar. Issa, kummissarju, kontet ta' ġerwis meta kontet tkellem fuq tibdil għal-ġejjini, naħseb li hemm bżonn Iva naħmu fuq ġertu kwistjonijiet, għanna rapport, rapport mill grupp Jacques Delor, illi jitkellem dwar il-possibilta ta' twaqif ta' komunità Ewropea l-enerġija. U l-President fil-fat jappoġġa dan, gost li eh, din hija realtà li xwa element kruċjali f'termini ta' progress, progress fl-unifikazzjoni Ewropea u l-proċess unifikazzjoni Ewropea sabiex niżguraw illi konna komunità ġenwina tal-enerġija Ewropea Minnaj ma noqogħdu nibdlu trattat għaliex dan huwa importanti għanna nibdew ma nix nibdew fuq trattat ġdijt, imma solidarieta għanda tkun kwistjoni ċentrali. U kol pozizjoni komuni b'mod intern u estern, internament eh, nħarsu lejn il-bżoni ta' infrastruttura li għanna bżon il-Komissjon ġet kelmet dwar dan, et nitkelmu kol dwar enerġija mis xemx mir-riħ, iktar ma jkonna minn dan, iktar jemżon nistendu n-netwerk tagħna li għandna iktar kapaċità ta' ħazna għal ġejjini u għanna l-enerġija mis xemx u mir-riħ. Nistaw naraw illi eh, jekk ma jkonniex biżejjed enerġija mill-xemx u rriħ, naqbżu għal eh, enerġija oħra, tipiħor ta' eh, kif niġġeneraw l-enerġija. Suq komuni, aħna na suq komuni maħrajn mandomx. Russja per eżempju mandiġ suq komuni, mandom nix l-istess approċ paltana. U jekk iridu nikomunikaw ma' Russi mżon eh, ikonna politika komuni għall-enerġija u kol pozizjoni komuni minnaħa tal-kumpaniji Ewropej tal-enerġija sabiex ikun l-aqwa prezzijiet u uh, insibu l-aqwa rizultati u forsi kol l-aqwa infrastruttura. Dan kienu l-punti li xtaqt sabiex ikonna politika komuni għall-enerġija ġejjini. Kolik. Grazzi. Sejri naħjar mal-ħin issa, grazzi ħafna għal-kommenti tijak issa. Signora Valean. Għal-għalde, grazzi. L-għonet nishtiq najt prosit l-survid għal-kwadra sa' xogħol eċċellenti tiegħu fuq dan ir-rapport eċċellenti kull xitwa niftakru fil-dipendenza li għanna tal-Europa fuq l-Ukrajina u fil-Russja. Sigurta tal-provista saret ta' priorita l-Unjoni Ewropea din leġislazzjoni hija pass il qudiem biex niżguraw li ċittadini tagħna ikollhom il-gas u ma jkunx hemm xi diżruzzjoni l prezzijiet jibqgħu l-istess u jkollna solidarjetà iżda għandna nagħmlu ħafna iżjed irid ikollna diversifikazzjoni tas-sorsi. Is-sigurezza tal-provista eh, tinftiehem eh, affarijiet differenti jekk tkun minn Finlandja jew Olandiż. Għandna jkollna approċċ fl-Ewropa biex ikollna l-suq sħiħ Mux bizzejt li najdu li għanna jkonna protezzjonizmu fil-Unjoni Ewropea, protezzjonizmu għed jgħamil sara lis sso għed iwasal għal-liżiet prezzijiet għoljien u għed waqqa il-profista. Il-politika għanna ma nix najdu li l-politiċi mandomx ehm, jinterferu fil-politika fil politika tal fl-enerġija kuljum nisimgħu fuq il-kontratti li qed isiru wara l-bibien mal-qin fir-Rumanija, l-istrateġija tal-enerġija tibqa' f'xi fidejn xi ftit tan-nies biss. Il-responsabilità mhux fir-Rumanija iżda għal konsekwenzi tal-din politika tibqa fil-fidejn il-ċittadini tal-Rumanija meta jridu ħalsu l-kontijiet. Għanna jkun għajzi trasparenza u responsabilta fil-rigward tal-politika tal-enerġija, nkella ma nistax intejbu il-situazzjoni għal konsumaturi. Jekk nirregolaw il-prezzijiet u s-situazzjoni din tkun aħjar il politiċi Grazie ħafna. Grazzi, għajt il-President, fisem il-ħodor. Eh, Claude Tunis, sajk, Grazzi. Grazzi l-Vidal u eh, kullħat li ħadem fuq dan taħt il-Presidenza Spanjola u l-Presidenza Spanjola li tant entna. Biex insibu ehm, bilanċ bejn is suq intern u il-negozju internazzjonali bejn l-Istati l-Istati Membri u l-Europa. Nasab li huwa importanti li um, dan rapport għandi erba punti ehm, xinressa quddiemkom l-ewwel net fir-rigward tal-infrastruttura aħna nħossu illi il-konnessjoni tal-naħta fuq u tisfel bejn il-Polonja, l-Ungerija, l-Slovakkja għandhom bżonn ta' iżjed ehm, naħdmu iżir fuq dan il-punt u anki fil-rigward tal-ħazna. Meta l-gas jidħol fil-grid, dan għajrit isir iżjed malajr, għana nittestjaw l-infrastruttura tagħna fuq il-bażi tal- tażmin fit-tul u anki għal-ħazna fit-tul u anki għal-ħazna għazminijiet osra. Il-tieni punt tiegħi u għannu qas li għanna hawnhekk kif qed nifhimha jiena tad-data xirqa biex nkunu nistgħu nagħmlu valutazzjoni tad-domanda fil-ġejjeni. X'impazzi konna jekk pereżempju konna l-Ġermanja fl-2050 jgħidunna li eh, ikonna l-bini eh, b'zero konsum. Bħal per eżempju konna l-Euro eh, Electric għanna ninvestu fil-postijiet fil tajbin. Kedna laqaf fi frar, għanna laqaf fil-ferba ta' frar, qabel dik id-data għanna konna karta ġdida, studju ġdid bil pozizjoni studjata ta', ta, ta situazzjoni tal- tal provvista tal-gas, per eżempju fil-Istati Uniti, għed jaħdmu jizet fuq il-gas likwifikat. Għanna inħarsu lejn il-pozizjoni li se jkonna fil-ġejjeni, grazzi. Il-sur Ximanski, għal-ICR, -si Grazzi ħafna, komissarju, rapporter. Nishtiq nfaħar l-Vidal Quadros għax dan mhuwiex il-bażi biss tal-kompromess li l-ħaqna iżda kompromess bejn il-forzi politiċi li għandna f'dan il-Parlament. Dan huwa importanti l-grupp tal-ICR jappoġġa dan il-kompromess minkejja l-fatt li eh, l-IPI xtaqu soluzzjoni jiżiet ambizzjuża fir-rigward tal-infrastruttura u l-involviment tal-Unjoni Ewropea fir-riżoluzzjonijiet ta' kriżijiet issa fil-gwad ta' dimensjoni internazzjonali, il-verżjoni oriġinali, kella iżjed impenn ġofija. Illum għandna iżjed potenzjali fil-regolament li għandna. ma li dan mhux se jkun pretest biex inkomplu politika ta' indifferenza mill-istati membri u mill-kumpaniji fir rigward tal-abbuż Russu li qed jiġri hawnhekk nittama li l-Komissjoni Ewropea se tiġġielet kontra l-abbuż tal-pożizzjoni monopolistika mill-Gazprom illi anki minħabba raġunijiet politiċi jixtiequ jżommu l kontroll sħiħ tal-pipelines u issa anki fuq il-materja prima. Dan għad jiġi kollu sfida tal-kompetizzjoni u tal-konsumatur u tas-suq komun u anki eh, tal-izvilup tal-teknoloġiji l-ġodda. Dan regolament seta kien aħjar. Iżda jibqa l-possibilità, l-aħjar possibilità li għanna li konna garanzija ta' politika Ewropea fil-gwar ta' soluzzjonijiet fil-kriżijiet u għanna nappoġġaw. Grazzi, grazzi għal dikjarazzjoni tijak, kollega jgħajt il-President, issa, Sur Henan għal għaxelluk eh, oni. Grazzi, Sur President. Emżon li nħarsu il-provvista u l-indipendenza tal-provvista tal-gas fl-Europa. Nemżon u koll illi naħtfu il-swiq minn li dejn l-spekulaturi. Emżon u koll illi konna ftejmiet illi ħarsu id-drittijiet tal-pajizi illi jiprovdu l-enerġija bżonn li il-politika enerġija tagħna tkun fl-idejn tal-Parlament u tal-Konsill. Mod partikolari wara il-ħsara li saret dan l-aħħar fil-golf tal-Florida. Mżon li naraw li il-provista tal-gas ma ssirx ukoll mot irresponsabbli li ta' meħsara lill-ambjent kontra eh, l-opinjoni tar-rapporter li naħseb illi il-kumpaniji eh, privati li jaħdmu f'dan il-qasam mhumiex se jgarantixxu l-provvista tal-gas fl-Ewropa. Hemm bżonn illi nazzjonalizzaw il-gruppi kbar li huma l-fornituri danna fl-interess Ewropew taħt kontroll multinazzjonali u pubbliku. Grazzi. Very much. Grazzi, kollega. Signora Nikizavella, kieġbok. Għalennaj. Grazzi, Sur President. Nishtiq nfaħrek l għannet l-sur Vidal kwadras għal-rapport eċellenti. Dan il-rapport jitkellem dwar il-kwistjonijiet bitċar li qed jaffettwaw il-suq intern. Iżda, kollegi, l-Europa ma sabiċ soluzzjoni għal-ikbar problema li għandha jiġifieri għal-fornituri alternattivi Tal jekk inħarsu lejn fornituri. li garantixxu b'mod permanenti so um, tal-gas fl-Ewropa għandna biss fornitur wieħed ir-Russja għandna ftehmiet ma' mar-Russja Iżda fornituri oħrajn eh, bħal iran per eżempju, eh, maħniċ għat inħarsu lejhom. Tlifna opportunità hawnhekk. Din is-sitwazzjoni, sur kummissarju għandek tkellem ma' sur Tajani, il-kollega tiegħek biex issibu eh, mod eh, inkomuni biex taħdmu mar-Russja biex insibu ehm, sorsi alternattivi. Sibtu dwar dan il-punt, sibtu dwar pjan ta' azzjoni biex taħdmu biex l-enerġi jista jasal fl-Europa u jkollna terminali fil-Mediterran. Hemm fornituri oħra alternattivi sur Kummissar, jekk jogħġbok ħares lejn dan dan il-punt. Grazzi il-kollega Belakova. Mannon attached. Grazzi ħafna ehm, kollegi. Għonek qed nitkellmu dwar su globali tal-gas. Dan jfisser illi ġili tħanna xi konflitti u dana ikollu impatt dirett jew indirett fuq is-suq tagħna u dana waqal l-provvista sfortunatament. Xi kwalunkwe mudell għall provvista tal-gas ħares biss lejn il-provvista għal għażmin medju u għal dan it-tip ta' dimensjoni. U ma jistax jieħu konsiderazzjoni kull ma hu meħtieġ għandna għanna um, nigarantixxu il-provvista. Il u biex ikonna l-provvista, nizguraw li ikonna l-provvista l-konsumaturi anki prezz affordabli. Il-sigurezza tal-provvista hija politika importanti għalina għanna nizguraw li ikonna miżuri xirqa f'postom biex ikonna l-gas f'kull dar. Illum għanna suq so, totalment liberalizzat u dan jfisser li l-gvernijiet u awtoritajiet jafu l awtoritajiet tagħhom fil-sitwazzjoni preżenti Għanna niżguraw li jkollna il-bżonnijiet meħtieġa f'postum. Grazzi ħafna jgħid il-President. Issa kellima oħra għatus Kristjani Sekjoġbok. Żewġ minuti. Godajma, da kungs. Sur President, Sur Kommissarju. Aħna, il-kol kemm maħna, nis dipendenti, niddependu fuq provvista tal-enerġija minn pajjiżi terzi, mod partikolari fil-qasam tal-gas. U id-dipendenza tagħna hija fuq ir-Russja. Ir-Russja bħala fornitur tista' tkun eh, naqra diffiċli fl-2009 kien hemm it-tilwima eh, ma l ukrajina illi waslet għal sitwazzjoni fejn ħafna stati membri kellhom nuqqas ta' gas. Issa, jista' jkun hemm żewġ soluzzjonijiet. L-ewwel waħda hija diversifikazzjoni tal-provvista u l-oħra interkonnessjonijiet fis-suq intern Din hija il-politika komuni għall-enerġija. Hemm bżonn illi konna su komuni illi jaħdem kif suppost. Allora fejn il-problema? Il-problema hija li hemm bosta pajjiżi u bosta reġuni fl-Ewropa illi huma maqtuwajni huma iżolati mill-bqija. Il-pajjiżi eh, Baltiċi pereżempju huma iżolati għal kollox u mija fil-mija dipendenti fuq il-provista mir-Russja u dan wassara situazzjoni li fil-pajjiżi Baltiċi illum il-konsumaturi iħallsu 30% iktar għal gas milli ħalsu ċittadini fil-Ġermanja. Għalek naħseb illi dan il-regolament jimxi fi direzzjoni tajba dak li għamlet il komissjoni dak li għamel il-Survi dal-Kwadras, miexjien fi direzzjoni tajba imma rridu naslu sa l-aħħar hemm bżonn illi ikun hemm investiment fl-infrastruttura sabiex ikonna dan is-suq komuni għall-enerġija sabiex ikonna diversifikazzjoni tal-provista u għaldaqstant daqstant din twassal għal sigurtà tal-provista. Grazzi. Signora Teresa Madura Dore, Minuta biss. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju. Smajna illum illi il-krizi tal-2009 rrit mux biss kemm aħna dipendenti minħabba fuq l enerġija imma rajna wkoll illi l-biċċa l-kbira tal-problema hija propju tinsab fil-Ewropa, pereżempju Spanja, ma setax tejn id-disa stati membri illi kellhom eh, diffikultajiet għalla volja għandna kellna r-riżorsi għaliex kollegi il solidarjetà interna tfisser suppost illi aħna għanna nistaw inwaslu l-gas lejn partijiet differenti tal-Unjoni Ewropea mingħajr ostakoli u xkiel uh, tekniċi dan suppost isir eh, permezz ta' interkonnessjonijiet illi l-lum għadhom mhumiex tal-istandard illi suppost ikunu. Dan jitlob illi ikun, ovvjament juri illi l-interkonnessjonijiet jwaslu għal sigurtà tal-provvista, hemm bżonn li jkun hemm diversifikazzjoni fil-sorsi tagħna u nħelsu darba dejjem mill-Energy Islands. Jiena nixtieq nifraħ is-Sur tal Quadras, il-Presidenza Spanjola, tal-li żmien daqshekk qasir enuna u wasluna biex noħol u iktar solidarjetà Ewropea fil-qasam tal-enerġija wkoll. Sur Kasimar Kakis, minuta u nofs. Grazzi, Sur President, l net nirringrazzja l-Kommissarju u l-Sur Vidal Quadras. Għalix Jiena sodisfatt illi rnexxinna noħorġu b'dan ir-rapport tajjeb ħafna kif qal Jean-Claude Turmes irridu nbidlu l-atteġġament tagħna hawnhekk fl-modi aħna konna dipendenti fuq il-gas naturali, 50% ta' dan jiġi mir russja u l-estensjoni ta' din id-direttiva hija pass fid-direzzjoni tajba. Hemm pjanijiet tal-prevenzjoni, miżuri għall prevenzjoni tliet livelli ta' kriżi fl-2009 kena xitwa ta' kriżi u ma rridux li din is-sitwazzjoni tirrepeti ruha aħna għanna bżon l-imsieħba tagħna għanna bżon il-ġirien tagħna hemm bżonn responsabilità Ewropea li tkun maqsuma. Din hija liġi tajba, sinjuri, ma bżonn li naslu wkoll għal miżuri oħrajn, li nieħdu miżuri oħrajn. Naqbel ma dak li ntqal dwar Nabucco, Nord Stream, South Stream, dawn il-proġetti kollha fl-infrastruttura sabiex innaqsu d-deficit u ma nkunux dipendenti fuq sors wieħed għal provvista. Hemm bżonn li konna kapaċità akbar ta' ħażna eh, aħna fil-Ġermanja għandna 60 jum ta' provvista maħżuna, ma mhux kull pajjiż għandu din il-possibilità. Il bżonn li konna taħlita xirqa ta' enerġija u dinja waħda mill-ikbar sfidi li rridu niffaċċaw. Grazzi. Grazzi, Sur President, Kommissarju, kollegi. Fl-2009 l-Europa kella problema għaliex ġiet interrotta tal-provvista tal-gas, tal-provvista tal-gas. Irridu noqogħdu attenti għaliex din ma laqtitx l-Unjoni Ewropea kollha kemmi u l-analiżi u rrid illi fl ħar mill-aħħar kienet problema ta' struttura. Għalhekk bżon li noqodu attenti illi ma niddeċidux illi noqodu eh, norbtu idejna u noħol u infassu regolamenti zejda li jistaj waslu għal prezzijiet la iktar eh, komplikazzjonijiet għal konsumaturi u għandu kol nejni ixekkel il kompetitivita Naħseb li dan ir-rapport issib bilanċ tajjeb sabiex naslu għal soluzzjoni xirqa. Eh, oġbitni l-opinjoni tal-Kommissjoni li semma xi reviżjoni iktar il-qoddim sabiex naraw x'riżultati taw il-miżuri li qed ngħidu issa. Eh, Sur Fiorello Provera għal minuta. Grazzi, Sur President, il-produzzjoni Ewropea tal-gas edha dejjem tonqos u talba l-enerġija se tiżdied anki fil-ġejjeni qarib anki meta tibda tqum fuq saqajja l-ekonomija għalhekk hemm bżonn li aħna jkollna politika għal provvista, mod partikolari li tiżgura għal provvista f'momenti ta' kriżi u meta wkoll dawn din il-provvista tiddependi minn fatturi ġeopolitiċi u esterni bżonn li jkun hemm koordinazzjoni bejn dak kollan involuti f'dan il-qasam sabiex ma jkunx hemm sitwazzjoni li inqalat bejn ir-Russja u l-Ukrajina mingħajr ma ovvjament ma innaqsu jew inneħħu l-kompetenza ta' kull stat individwali f'dan ir-rigward il l-Onorevoli Vidal Quadras nirringrazzjah tal-li ħan konsiderazzjoni xeħut mill emendi li proponejna aħna Eh, gost nisma dak li qal il-Kommissarju illi jgħid li jixtieq li jkun hemm kollaborazzjoni iktar mill-qrib fuq livell reġjonali f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Messie Nick Griffin, one... Sir Griffin, Sir President, kull darba illi ikun hemm xi disgrazzja x'imkien ikun hemm min jipprova jigwadanja minna mill-ħrafa tal-tisħin tal-pjaneta, eh, kulħadd jipprova jaħtaf iktar seta. Il-kriżi bejn ir-Russja u l-Ukrajna kienet problema artifiċjali. It-tweġiba hija illi nħallu il-ġnus Ewropej ħielsa biex jixtru il-gas illi l-Russja tixtieq tbijalna. Din hija biss skuża biex l-Ewropa tieħu taħt idea il-provista tal-gas. Din mhix kwestjoni dwar il-provista tal-gas imma tiranija ta' stat sovran biex jieħu fideh dak il ma jistax jieħu permezz mezzi demokratiċi għalek minħob il-liberta se jivvota kontra dan il-rapport. Grazzi. Is-Sinjura Sartori għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. U grazzi lil kollega Vidal Quadras għal rapport eccellenti tiegħu u anka għal kompetita tiegħu għal biex isibtejm li wassalna għal regolament illi binna fuq u b'mod wiesa wara l-ewwel qari. Anka jien flimkien ma' delegazzjoni tiegħi u l-grupp politiku tiegħi ħan ivvota bil-qalb kollha favur dan ir-regolament għaliex bla dubju juri progress importanti meta imqabla ma dak li ksibna fil-passat. Anka jekk eh, dan ir-regolament huwa pass importanti fitri iri dejjem ħa kunu impenjati fija għal sabiex insibu politika ambizzjuża kif ġa imħabbar mill-Kummissarju nifsu. Tajba l-azla pubblika uffiċjali li saret mill-Parlament sabiex ikonna politika ta' solidarjetà f'dan is-suq intern illi u jgħin sabiex nindirizzaw il-problema ta' dawk illi bina fl-aħħar snin, pero għan bżon nid-diversifikaw il kurituri u anka l-kwalità tal-ejjun. U uh, fuq dan jider illi l-attenzjoni illi tajna l-kwestjoni tal-kurutur tal-nofsinar kienet raħġa li traskurajna xiftit naqbel illi suq huwa l-unika garanzija sabiex niġġieldu tassew il-perikli li hemm marbuta mal-provista. Ma dan ukollu is-suq irid jeżisti u għal daqstant irridu niżguraw suq fejn insaħħu l-kompetizzjoni u nifavorixxu permezz ta' regolamenti, direttivi, finanzjament u eh, ejjun ta' provista differenti sabiex ma jkunx hemm monopolju fis-settur kemm għal kif ukoll għal dak għandu x'jaqsam il-provvista. Grazzi Sinjura Sartori, Malek Xivic għal minuta u nofs. Grazzi ħafna Sur President, Sur Kommissarju, Sinjuri. Is-sigurtà tal-provvista tal-gas hija kwistjoni li hija eċċezzjonali u strateġika għal komitati, l-erba komitati li ħadmu fuq dan, hija kwistjoni eċċezzjonali li x'tindirizza l-ġeopolitika imma wkoll solidarjetà Ewropea. Kemm irridu nibnu suq uniku kemm irridu naġixxu b'solidarjetà kemm dawk li huma potenti staw jgħinu lid-dajfa stabilixxejna kompromess li għandu jisid sodisfana pal kull kompromess ieħor. Però meta għet jiftakar fuq l-ewwel ambizzjonijiet naħseb hemm bżonn imorru pass ieħor il-qoddim. Is-sigurtà hija importanti, imma s-sigurtà ma tajnijiex da sekk priorità nitkellem fuq solidarjetà ċat-tittadini li jaqraw il-gazzetti u jsiru jafu fuq provvista tal-gas li qed tiġi maqtuha wis nibza illi ċittadini se kollum ħarsu aktar kull xitwa u nittama illi dan ir-rapport inaqqas it-ħassib ta' ċittadini tagħna. Meta bdew id-diskussjonijiet fuq kif u min ħaj jiddefinixxi xini teddida fil-professa tal-gas ma kienx hemm ftehim ġi propost il-pajjiż medet ma jistax jaġixxi waħdu, messa għandna definizzjoni mhux preċiża fejn ċertu korpi se jkunu qed imexxu diskussjoni. Dan huwa pazzajr imma fid-direzzjoni tajba. Grazzi tal-istqarrija tiegħek. L-Onorevoli Nikolaj għal-minuta. Doressa sublinjez t-dolu, klur importanza Grazzi ħafna, xtaqt nġbet l-attenzjoni għal żewġ fatti l-importanti karozza tal-pajjiżi fornitur il-pajjiżi ta' tranzitu. Fl-istess ħin nixtieq nifraħ lis sur rapporter għall attitudni tiegħu qudiem din il-problema. Jiena rapporter eh, għat-Turkmenistan u naħseb li dan il-pajjiż jista' jkun fornitur vitali għall-Unjoni Ewropea u pajjiż rik flejjun u għandu attitudni miftuħa lejn l-Unjoni Ewropea Ma nix ninsebu kol il-potenzjal ta' ċina u l-proġetti kollha Nabucco, Nord Stream jiddependu minn pajjiżi fornituri. Il-razzjoni tagħna ma' pajjiżi fornituri għandhom jittejbu u għanna nirrispettaw l-standards tagħna jekk nifirmaw partnership strategiku ma' pajjiżi fornituri anka minn perspettiva ekonomika u politika dan se jwassal se jwaslinna vantaġġi biss. Xtaqt ngħid ukoll li pajjiżi Rumanija għandu importanza kbira li xwa pajjiż ta' tranzitu naħseb kemm ir-Rumanija kif ukoll l-Bulgarija jistgħu iġibu aktar stabilità f'dan il-qasam. Grazzi l-Onorevoli Belan għal minuta. Grazzi ħafna sur President. Sigurtà tal-provista tal-enerġija hija llum waħda mill-kondizzjonijiet bażiċi għas-sovranità għal daqstant l-Unjoni Ewropea għandha titkellem vuċi waħda id-direttiva preżenti fuq il-kriżi tal-gast mill-2004 mhijiex adekwata llum għal perikli li għandna. Għaliex qed ngħidlek għaliex ma tistax tipproteġġi il-pajjiżi tal-Vant u l-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali meqtuħ tal-gass. Il-periklu huwa imminenti. Nistgħu naraw stajna naraw x'ġara fl-2008 u 2009 wara l-kriżi bejn Russja u l ukrajina però aħjar tard aħjar tard mill għat Finalment dejna nibnu politika komuni għall-enerġija u dan għandu joħloq mekkanizmi sabiex ikun hemm kooperazzjoni fi żmien ta' kriżi. U kol għandu jgħin sabiex nimmodernizzaw l-infrastruttura illi eh, tistaħħa konnessjoni bejn l-istati membri. Il-kompromess mhuwiex wieħed ideali, u dak li ġi propost qabel kien aħjar fl-opinjoni tiegħi. madana kollu, wieħed iqis dak li ntqal, naħseb li dan ir-rapport għandna napoġġaw. Grazzi ħafna l-Onorevoli Paxka. Grazzi ħafna, Sur President, il-provista tal-enerġija kienet problema li feġġet fi kriżi tal-gas tas-sena li għaddiet Il-proposta tipproponi miżuri differenti sabiex inżidu s-sigurta fl-enerġija l-Unjoni Ewropea kollha kemm ħafna kwistjonijiet madana kollu fil-komitati tal-parlament kellna noqdu nippreċizaw fuq il-verżjoni oriġinali. Il-parlament kellu jippreċiża rwol f'każ ta' emerġenza l użu mbagħad tal-reverse flows illi saħħew il-proporzjonalità tal-ispejjeż għall-ispejjeż transkonfinali fl-infrastruttura ħolqu kondizzjonijiet sabiex niddikjaraw stat ta' emerġenza fl-Unjoni Ewropea u l-pjanijiet preventivi tal-Istati membri. Kif se nippreparawhom? Mbagħad il-Parlament kellu ittejjeb ukoll l-użu tal-informazzjoni sensittiva sabiex din ma tiġix sfruttata b'mod mhux adekwat. Però dal kwistjonijiet kollha baqgħu pendenti definizzjoni ta' l-utenti protetti u anke l-infrastruttura jew ir-regoli tal-infrastruttura M-1, irridu nkomplu niddedikaw roħna għal daw l-aspetti anka wara li napprovaw dan ir regolament Grazzi. Grazzi ħafna l-onorevoli Ciseli. Grazie ħafna, Sur President, l-lum għed eh, niddiskutu u għed mir-rapporti l-aktar importanti f'din is-sessjoni plenarja. ħafna ċittadini fl-ar xitwa li kena fl-ħar snin, ġveri dik tal disa sofrew mill-Bart. F'dawn il-każijiet estremi, kena toħ fil-provista tal-gas. U f'każijiet bħal dawn nistgħu nuraw li solidarjetà Ewropea tista' taħdem dan ir-regolament juri li qed impoġġu l-ġid tal-individwu fuq qudiem net fl-aġenda tagħna. Dan ir-regolament jistipula li djar kollha marbuta mal netwerk tal-gas huma konsumaturi protetti. Dan ir-rapport ukoll jistipula li għandna niprovdu provvista adekwata anka f'ċirkostanzi estremi. Dan ifisser għandna nsaħħu l-infrastruttura fi stati membri individwali kif ukoll Insaħħu l-konnessjoniet bej l-istati membri għanna nizguraw ħidma kif suppost tal-pipelines, tal-loopings u tal-reverse flows. Hemm bżonn ikonna pjan ta' azzjonijiet preventivi fi żmien ta' kriżi. Xtaqt nħeġġeġ li l-Kommissjoni Ewropea sabiex titlob implementazzjoni f'waqta ta' regolamenti li għanna bżonn fl-Stati membri. U jekk joġobkom, Il-rapporter ħan konsiderazzjoni punti ta' jendom xaqsu ma' stati membri individuali u kol inkluda karatteristiċi speċifiċi tal-istati membri. Il-soluzzjoni proposti huma adekwati għall-Slovenja u kol aħna inna konnessi mal-pipeline mill-Alġerija u naħseb li standards intlaħu. Xtaqtu kol nifraħ li rapporter il-sur Vidal Quadras illi innegozja b'attenzjoni eh, dan il-pakket bej l-istituzzjonijiet naħseb ħareġ b'riżultat eċċellenti u nittama illi napoġġaw dan ir-rapport. Grazzi għajti President. Signora Adim, għani podimata għal-minuta. Grazzi, Sir President, l-ewel net nishtiq nifaxħar li Sir Vidal għal-kontribut siwi ħafna li għamel għal f'dan il-dokument tal-Konsil f'dan l-ewwel qari. Kenna ħafna mill-ikbar problemi seri ehm, li kena dal-laħħa fl-Ewropa hawnhekk. Kenna wkoll naħdmu eh, fir-rigward tal-awtoritajiet għall-iżjed koordinazzjoni fl-Ewropa u anke għal proposti għall-aħjar fornament għal-konsumaturi u għall awtoritajiet soċjali fl-Ewropa daw kollha huma punti importanti. Għandna nelbu l approċċ eh, illi ma kienx tajjeb biżejjed fl-Ewropa biex ikonna approċċ koordinat fl-Ewropa. L-ewwel net għandna jkollna kooperazzjoni reġjonali u għanna nipproponu differenzjazzjoni fir-rigward tal-fornituri tagħna l-ITGI, il-Nabucco, il nabucco Dawna kollha għandhom sem importanti fil-politika tagħna fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Sur Strejċek għal eh, minuta jkjoġbok. Sur President, il-kriżi tal-enerġija ta' sena oħra kienet eh, xejta gosgur. Iżda, ma rridx fallimenti strutturali fil-suq eh, li ta' unek mhumiex meħtieġa fil-fat għax fl aħħar mill aħħar dan għazej wassal għal-għazidiet eh, fil-prezzijiet tal-konsumaturi. U għalek nixtieq eh, nressaq tlet punti għonek għanna noqodu attenti ħafna meta niddefinixxu il-protezzjoni tal-konsumaturi. Dan m'għandux ikun wiesa wies għax wasal għal żieda fil-prezzijiet. It-tieni punt Għanna noqodu kawti ħafna meta nitkelmu dwar il-periodu fejn għanna nizguraw il- il-gas mandu ikun ta' 60 sena biss eh, għal 60 ġurnata, 30 ġurnata jkunu bizzejiet għax inkella jkunna bżon ta' ħazna enormi. Għanna nkopru il eh, izminiet li zjed kisħin fil-sena. Grazzi l-kelimni l sa nishtiq nirringrazzja u nfaħar il-rapporter tana illi sena ilu kellu sfida enormi d-demu biex jagħmel rapport fuq is-sigurtà tal provisa tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea, l-Kunsill u l-Parlament ukoll ħadmu lejn dan il-kompromess regolament dwar is-sigurtà tal-fornament tal-gas għandu jiffaċilita l-azzjonijiet li jittieħdu mill-kumpaniji tal-gas ehm, fil-istati membri u jkollhom responsabilità u jobbligom fil-fatt biex jaħdmu fuq ehm, mod kaut. Ir-rapporter qal li dan id dokument iwieġeb għal problemi reali fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq nitkellem dwar is-sitwazzjoni ġenerali u nixtieq ngħid li eh, ovvjament kriżi oħra tista' tispunta f'kull waqt. Għanna nistudjaw is-sitwazzjoni biex naraw kif tiżviluppa speċjalment bejn il-Polonja u r-Russja jiena titkellem dwar il-kuntratt tal-gas hawnhekk dina hija sfida ġdida l-Kommissjoni Ewropea. Polonja saret kważi posta battalja fil-rigward tal-liberalizzazzjoni tas-suq tal-gas jekk il-Kummissjoni tixtieq taħdem mod tajjeb hawnhekk għandha tiffoka fuq id-diversifikazzjoni. Għandkom tiftakru li l-Polonja hija limitata fir-rigward tal-diversifikazzjoni. Għandna possibilità ta' kriżi enormi fir-rigward tal-provvista tal-gas. tal provvista tal gas tal tal gas u l-ekonomija pollakka tista tbati ħafna minħabba dan. Għanna nistennew l-appoġġ tal-Komissjoni Ewropea biex tappoġġana. Jiena qed nittama illi l-istati membri japprezzaw japprezzaw li konnazzjoni fil-gwad tal-fornament tal-gas. Isur Potax, jek joġbok Minuta. Grazie ħafna. L-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa dipendenti fuq il-sorsi esterni għal provista tal-gas. Il-krizi tal-2009 u rritna li aħna vulnerabli manni strateġija Ewropea u l-impatt ta' dik il-krizi affettwa l-ekonomija Ewropea u ħafna konsumaturi li diġa kienu vulnerabli jintlaqtu sew. Dana urritna kemm aħna eh, dipendenti u għalhekk għandna jkollna strateġija sħiħa biex ikonna diversifikazzjoni fis-sorsi tal-gas tagħna fl-Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu nwieġbu għal kriżijiet bħal dawn. Skont il-Trattat tal-Lisbona huwa kruċali li konna mekanizmu għal provvista tal-gas. Nabucco huwa parti importanti ħafna ta' dak il-mekanizmu l-Unjoni Ewropea għandu jappoġġa għax dan huwa l-uniku l-alternattiva għal provvista tal-gas. Grazzi Sur Koval għal minuta jgħid il-President. Grazzi. Grazzi ħafna. Sinjura President, nixtieq nirringrazzja rapporter illi laħaq kompromess li huwa eh, diffiċli ħafna fil-kwistjoni tal-enerġija nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju tal-li ħadem fil-kontrat bejn ir-Russja u l-Polonja prezzajna r-rwol tal-Kummissarju. Il-provvista tal-gas jiddetermina l-indipendenza tal-tafna stati membri fil- fl-Unjoni Ewropea jiena qed nissorprendi ruħi li ħafna li jgħidu li dimensjoni unika ta' din il-kwistjoni hija waħda ekonomika. Le, ħafna stati membri jittrattaw l-enerġija bħala l-fattur li jiddefinixxi l-indipendenzi tagħhom. Aħna nisa naraw li l-Russja qed eh, jaħdmu fuq żewġ pjanijiet ekonomiku u l-politika u s-sigurtà wkoll jiġifieri. Hawnhekk eh, għandna nuqqas ta' involviment fuq l-agendas tal-Kummissjoni Ewropea li huma responsabbli għall affarijiet esterni biex hekk inkunu nisa naħnu fuq iż-żewġ livelli aħna wkoll. Grazzi. Grazzi għed il-President issa eh, is-Sinjura Toja. Għal minuta u nofs. Le, jgħid il-President, l-ewwel net għandna Sur Gjurk għal minuta u nofs, jekk jogħġbok imbagħad is-Sinjura Toja. Sur Gjurk jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Sur President Belma ma dawk il-kellima li għajdu l-proposta regolament dwar is-sigurtà tal proviza tal-gas ifisser mod tajjeb biex nipproteġu l-roħna. Huwa importanti li konna l protezzjoni tal-klijenti. tal tal klijenti Għawnek għanna dispozizjoni li titkellem dwar il-tisħin ta' distretti u dawna se jkollhom iżjed protezzjoni. Għawnek qed nitkellmu dwar ħafna nis jekk nitkellmu dwar il-dwar 600,000 persuni fl-Ungerija li għandhom il-tisħin permess tar-reġun. Għanna nħarsu li ġdara fl-2009 dawna jistaw jispiċċaw f'sitwazzjoni kważa ehm, ta' falliment tal-kumpaniji jekk ikonna il twaqif tal-gas Ir-regolament fil-gwar tal-provista tal-gas huwa importanti iżda ma jistax jieħu post il bżonnijiet ta' investimenti li għanna bżon il ġimgħa l-oħra erba stati membri batu kitbu lill komissarju u tkellmu biex jinkoraġġixxu lill unjoni Ewropea biex ikonna iżjed investimenti fil rigward tal-enerġija fil-ġejjieni u biex ikonna l-qafas finanzjarja biex ikonna investimenti investiment f'dan il-qasam nappoċaw din l L-unika mod li li konna il-sigurezza f'dan il-qasam huwa li konna ħafna rotol differenti u dan għandu jiġi previst fil-budget li konna. Grazzi. Grazzi, Signora Toja. Għandi Signora Toja fuq il-lista tiegħi minni xed nara. Mela, sol kolla għal eh, minuta nofsi kħarġbok. Grazzi ħafna li l kwadros eh, għal-xol siwi ħafna li għamil hawnhekk. Kemm se jkollna bżonn gas fil-fatt, se jkun bżonn il-provvista mill russja għanna nizguraw li l-provvista taħtem sew, għanna jkun l-infrastruttura meċtieqa bżon juża biex nkunu preparati biex ma nislux f'kriżi oħra. Għanna nigarantixxu s-sigurezza tal is-sigurtà tal-provvista iżjed minn 40% tal-konsum tal-gas naturali fl-Ewropa jiġi minn sors wieħed. Dana se jikber, dana jfisser li aħna dipendenti wis fuq sors waħda biss e- u għalhekk għandna dipendenza politika tim mhix ħaġa tajba għanna noqogħdu attenti għal prezzijiet, jista' jkun li l-prezzijiet se jaqa minħabba il-fornament tal-gas minn xejl. Iżda għanna bżon ta' ħafna alternattivi, ħafna proġetti biex niżviluppaw sorsi oħra tal-enerġija. Ovvjament, ħafna mill-pajjiżi ġirin tagħna jinstabu f'pożizzjoni dajfa wkoll bħalna għandna ngħinu u għandna naħdmu fid-direzzjoni x-xirqa biex niżguraw illi nipprevjenu kriżi anki fost il-ġurin tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Korhola. Issa, għal-minuta. Grazzi, Signora President, eżis kollegi, komissarju, l għanet nishtiq Nirringrazzja l-rapporter għaliex id-dipendenza tagħna li dejjem tiżdied fuq fornituri minn barra l-Ewropa eh, hija uh, sfida l-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn illi aħna niffaċċaw flimkien din l-isfida aħna rridu naħdmu mhux biss fi żmien ta' kriżi imma anki meta nkunu qegħdin uh, nabbozzaw politiki uh, Ewropea għal qasam tal-enerġija b'mod partikolari kuntratti ma' pajjiżi terzi. Sur Kommissarju, meta eh, tfasslu il-kontrat mar Russja fuq il-proġett Jamala, għarraw illi dan ma jaħloqx preċedent negattiv għal ġejjieni hija solidarjetà biss li se tippermettilna noħol u su interna l-enerġija li se jkun tajjeb għal konsumaturi. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal proċedura tal-kaċ bosta kollegi Eh, talbu illi jitkellmu għaliex dan huwa suġġett importanti ħafna is-sur kellem għal minuta u mhux iktar. Grazzi ħafna, Signora President. Il-diskussjoni li qed ikonna illum turi illi l-Ewropa talmet it-tallimit li kellha titellem mill-kriżijiet eh, l-Estonja l-ewwel kellha din l-esperjenza fl-1992 meta r-Russja interrompiet il-provvista tal-gas u żejt, imma minn dan tal-limna oħriġna iktar b'saħħitna. U llum qegħdin naraw kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kommissjoni u nixtieq nirringrazzjak sur Kummissarju Ettinger għal l-approċċ responsabbli li inti ħadd dawn qudiem dawn l-isfidi hija importanti li tkun hemm is-solidarjetà inkluża fil-mekkaniżmi Ewropej u eh, issa huwa importanti illi aħna se noħolqu eh, standards għall-infrastruttura u l-provvista il-fatt li il-Kommissjoni qiegħda tieħu responsabilità u turi iktar solidarjetà imma dak li għandna bżonn huwa li jkollna netwerk Ewropew ta' provvista u nixtieq niġbed l-attenzjoni tas Sur Turmes Eh, huwa suġġeriment li jagħmel li għandna ntejbu l-konnessjonijiet bejn it-tramuntana u nafsinhar u nkabru l-kapaċità tal-ħażna għal-ġejjeni. Grazzi. Grazzi, Sur Kejlem. Sur Tabojdi. Grazzi. U importanti li l-Unjoni Ewropea taġixxi bħala komunità fir rigward tal-interessi tagħna fil-qasam tal-enerġija. Importanti wkoll li l-Istati membri eh, jaġixxu b'mod partikolari dawk li għadhom eh, ma arranġawx il-relazzjonijiet tagħhom bilaterali mar-Russja. 80% eh, tal-provista tal-enerġija tiġi mir-Russja lek fl-Ungerija hemm bosta familji illi Eh, jiddependu fuq il-district heating għalhekk aħna nixtiequ illi ikonna diversifikazzjoni tal-fornituri kif ukoll tal-rotot. Aħna naqblu ma 100% li jkun hemm pipelines bħal Nabucco u oħrajn u hemm bżonn li nużaw ir-riżorsi kollha komunitarji tagħna. Għalina ovvjament eh, ikun iktar faċli biex ikonna provvista mill-Ukrajina u aħna nixtiequ li nitolbu lill kommissjoni biex tara li l-Kommissjoni taħdem biex tara li il-problema bejn ir-Russja u l-Ukrajina tiġi solvuta u jkun hemm xi tip ta' garanzija sabiex din il-kwistjoni ta' transitu tiġi solvuta darba l dejjem. Grazzi, is-Sinjura Toja waslet le għada maġġeġ is-Sur Butikov għal-minuta. Grazzi. Signora President. Jiena nixtieq ngħid żewġ affarijiet lill-Kummissarju fuq kwistjonijiet li diġà semmew. L-ewwel nett Sur Turmes tkellem dwar il-prevedibilità tal-domanda ta' talba għal provista tal-gas. Aħna qed nitkellmu dwar il provista tal-gas u dik hija il-, -provvista tal -gas, il-perspettiva li qegħdin nieħdu għalhekk sur Ettinger meta nħarsu il-qoddim kif se tinkludu dawn iż-żewġ aspetti fil-istrateġija tagħkom u mbagħad dwar xi ħaġa li qal is-sur Swoboda. Jiena nixtieq li nitkellmu iktar dwar l-idea ta' komunità tal-enerġija uh, kif eh, kien għal Sir Delorn eh, Signora Figueredo għal minuta. Grazzi, Signora President. F'dan id-dibattitu dwar il-sigurtà tal-provvista tal-gas naturali irrit nisħa illi hemm diversifika eh, sorsi differenti ta' din il-provvista madwar id-dinja imma rridu nagħmlu għacċara u hemm bżonn li aħna fl-Ewropa b'mod attiv irridu nappoġġaw l-użu tal-żejt u l-aħjar mod li nagħmlu dan huwa li aħna nużaw il-gas naturali. M'għandniex ninsew illi għandna wkoll gas naturali mhux ta' oriġini fossili illi jiġi mill-iskarf dan diġa qed issir bosta stati membri fl-Unjoni Ewropea eh, l-Svezja, Spanja u l-Svizzera irridu ninvestu flus komunitarji f'dan il-qasam. U din hija kwistjoni illi għandha tkun propju fil-qalba tad diskussjonijiet tagħna. Grazzi sur Molza għal-minuta. Grazzi il-biċċa kbira tal-fornituri tal-gas qalu illi se jollu l-prezzijiet tagħhom minħabba li t talba qiegħda dejjem tiżdied issa milli qed nara jien din ix-xitwa għandha mnejn tfetx xi kriżi oħra tal-gas fir-Russja fl-modi l-Unjoni Ewropea eh, forsi għadha ftit lura iż Issa għandna iktar responsabiltajiet għandna rappreżentantoli u ma nafx se jiġri f'dak li għandu xaqsam l-interessi tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn li jkollna sistema għal ġestjoni tal-kriżi. Irridu naraw se nagħmlu b'dawn l-impjanti li nagħlqu minn qed jgħid għandna niftħuhom, il-Polonja qed tagħmel investimenti wkoll u dan jagħmel kompetizzjoni mal eh, pipeline tal-Bahar Baltiku hemm bżonn li konna politika li tagħmel sens u hemm problema li qed iridu nindirizzaw naħseb il kriżi tal-gas li jmiss se turi jekk l-Unjoni Ewropea ix kapaċi illi tiffaċċa b'mod partikolari wara dħol fis ta' trattat ta' eh, Lisbona wara li jkunu ġew solvut il-problemi ta' kompetenzi naħseb illi nabokkom mhux se jsolvi wis problemi. Grazzi ħafna is-Sur Grisle għal-minuta. Grazzi, Signora President. Il-Komissarju qal li dan huwa l-ewwel dokument dwar l-enerġija wara l daħal fis-seħ it-Trattat ta' Lisbona li aħna nitkellmu dwar is-solidarjetà fil-kwestjoni li għandu xaqsmu mal-enerġija din ukoll kienet xi ħaġa li kienet importanti għalina u li ħassejnija fil-Polonja Aħna ndunajna kemmu rilevanti dan meta kien hemm il-kriżi tal-2009 mingħajr interkonnessjonijiet mingħajr networks trans-Ewropej u mingħajr koordinazzjoni xirqa u mingħajr il-rieda politika aħna ma nistawx nilqaw u niprevjenu il-kriżijiet fil-ġejjieni. Il-Polonja qiegħda tinnegozja kuntratt tal-gas naturali għaliex aħna nibżaw il se tfetxi kriżi oħra. Dan id-dokument seta kien aħjar mod partikolar f'dak li għandu xaqsam mal-koordinazzjoni u r-rwol tal-Kommissjoni u anki meta aħna nitkellmu dwar ir-rwol tar-rappreżentantoli. Sur Ottinger qal illi irridu nagħmlu revizjoni ta' din ta' dan ir-regolament fi żmien sentejn jew tliet snin oħra dan ifisser ovvjament illi ma għadu mhux perfett u ma jinkludix l-elementi kollha li huma importanti. Grazzi ħafna l kelliema li miss. Grazzi ħafna il-sigurtà fil-qasam tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea jiddependi mid-diversifikazzjoni tas sorsi u tar-rotot ta' eh, provvista. Hemm bżonn li nagħmlu iktar investiment fl-infrastruttura l-enerġija u anke fl-użu effiċjenti tal-enerġija fil rigward tal-infrastruttura dak li għandu xaqsam il-pipeline għal-gas, naħseb li huwa indispensabli li noħol u oħrajn palu eh, għalhekk l-importanza tagħna bokku. L-Unjoni Ewropea għandha wkoll tinvesti iktar fil-ħażna tal-gas u anke fil-titjib tal-interkonnessjonijiet bejn l-istati membri. Għalhekk hemm bżonn li noħolqu dawn l-interkonnessjonijiet fejn dawn il-flussi fil-direzzjoni opposta ma ninsewx ukoll is-sorsi ta' enerġija li tiġġedded. Eh, wara, issa grazzi għat trattat tal Lisbona għanna għafas ta' koordinazzjoni bejn l-istati membri f'każ ta' kriżi tal-enerġija u naħseb illi il-rapporter Sur Vidal Quadras jistħoqlu it-tifħir tagħna kollu għaliex dan ir-regolament huwa pass lejn iktar sigurtà fil-qasam tal-enerġija. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President. Jena u koll nishtiq nirringrazzja Sur Vidal Quadras u l-Kommissarju Ettinger. Grazzi li eh, fassaltu dan l-istrument ek importanti li huwa importanti għal pajjiżi Ewropej b'mod partikolari dak li jiddependu fuq l-importazzjoni mir russja 100% din situazzjoni ta' dipendenza kbira li tista' tintuża bħala odda politika għal daqstant hija perikoluża. il il-gas naturali huwa il-sors tal-enerġija illi jniġġes l-inqas għalhekk huwa importanti għalina. Irridu naraw xi pjanijiet għandna fl-Ewropa f'każijiet ta' emerġenza biex niżguraw li konna l-miżuri xirqa. Um, Naħseb li l-istatistika inkluża f'dan ir-rapport jista' jirrappreżenta ammont totali ta' konsum ta' pajjiż bħal-Slovakkja. Bżonn li l-istatistika tkun preċiża il-provista tal-gas Eh, għanda eh, tassal eh, kif suppost u anke fi prezzijiet garantiti anke f'każijiet ta' kriżi u għalhekk f'dan il- il-kas ngħid li dan il-rapport huwa kontribut importanti. Director logo. Grazzi. L-onorevoli Ansif. Grazie ħafna, kommissarju. Komissarju Ottinger jino kol xtaqt nifraħ li s-survi dal-kwadra sa' rapport validu ħafna. Il-koll nafu il-provvista tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea hija importanti ħafna. Mikrofon għal-kellim. rridu nsibu soluzzjoni, rridu nsibu rizorsi finanzjarji illi tant għandna bżonn. Il-miftuħ għas-sigurtà ta' enerġija fl-Unjoni Ewropea jinsab il-fatt li ntejbu l-interkonnessjonijiet u l-infrastruttura. Il-possibilità ta' reverse flow hija importanti ħafna, speċjalment ukoll fid-dawl ta' maniġjar aħjar skont il-prinċipju ta' solidarjetà bejn l-Istati membri. Irridu nibdew dibattitu fuq il-, il politika komuni tal-enerġija. Grazzi Sorenċiv u kol tal-izammit fil-qosor. Naddu assur Jazevika għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. regolament li vota u fuq l-lum huwa pass importanti sabiex nibnu komunità għall-enerġija. Għanna stipulazzjonijiet fuq solidarjetà fl-enerġija li għamela possibli illu nużaw strumenti legali sabiex niprovdu solidarjetà f'każ ta' kriżi. Dokumenti li ħan sottomettu għal votazzjoni jgħina nittamaw għal ħidma tajba ta' mekanizmi ta' emerġenza fil-ġejjin. Il-fatt li l-ħakna kompromess mal-ajr mal-kunsil għanna napprezzawħ Xtaqt nirringrazzja li rapportana s-sur Vidal Quadras tal-li kien niftuħ ħafna mill-bidunet għal soluzzjonijiet proposti mill-kollegi tagħna u anka sabiex nippruvaw nilqu kompromessa ċtabler kulħadd Il-regolament huwa eżempju il-Parlament Ewropew huwa attur importanti fil-battalji interistituzzjonali u koraġġuż biżżejjed li jiġġieled tal soluzzjonijiet illi ma kienux eh, jidru bħala realistiċi. Ikirja Herzog para parakallu fa paritollogu tora? Is-Sinjura Herzog. Tonja Sod, gratulálok a biztos. Grazie ħafna, Sinjura President, taqt nirringrazzja il kommissjoni u l-Parlament li ħadmu fuq dan id-dokument naħseb dan jirrappreżenta pass fid-direzzjoni tajba. Fl-istess ħin naħseb li l leġislazzjoni hija prerekwiżita l-investiment, għandna bżonn investiment Ewropew rridu niżguraw illi konna aktar flus għal dan il-ġdinija soluzzjoni għal kriżi fil-ġejjini. Din il-leġizlazzjoni hija xejda tal-fatt illi qed nitkellmu fuq solidarità, nitkellmu fuq kooperazzjoni u din hija kwistjoni fejn għandna niżguraw sigurtà aħjar ċittadini Ewropej. Fl-Ungerija kellna ħafna dibattiti dwar dan aħna s-soċjalisti Ungeriżi nixtiequ niżguraw li jkollna sigurtà tal-enerġija fl-Ewropa ma tagħna kollu il-kap tal-Gvern Ungeriż qal il l-Ungerija tixtieq tkun indipendenti totalment għal dak xtaqsam provista tal-enerġija l-opinjonijiet eh, espressi fil-passat kienu eh, zbaljati u nedu gost li daw ġew ratifikati. Grazzi ħafna is-Sur Pasku għal-minuta. Since 2006 Mill-2006 meta l-ewwel tuħ ta' gas mill-Russja eh, seħħet is-sigurtà tal-enerġija kien fuq qoddim net fuq l agenda tagħna tal-Unjoni Ewropea. Il-kwistjoni mhijiex biss Eh, ekonomika ma' politika wkoll li xtħalli impat fuq il-politika barina tal-Unjoni Ewropea u anka fuq l-isten fuq il-pożizzjoni internazzjonali. Minkejja l fat li dan huwa rikonoxxut Fil-prattika l-Unjoni ma tistax twaqqaf id-dipendenza fuq provista tal-enerġija minn atturi b'aġenda politika qawwija il meħsbux darbtej qabel ma jisfruttaw il-vulnerabilità tal-Unjoni u dan minħabba rezistenza minn ċertu membri tal-Unjoni Ewropea. Però huwa żbaljat li naħsbu li m'hemm sistema ta' sigurtà tal-enerġija hemm fil-fatt, però hija waħda individwali mhux kollettiva. Kull stat membru tal-Unjoni Ewropea jrid jipproteġġi lilan li namil fusam U għal daqstant l-esti anke kompetu mal-xurxin mot aħraġ. Grazie ħafna, finalment. Is-sinjura Savella li għandha komment ma' ajr inti tkellem ġa waqt dibattitu. Billi uħot minna tkellmu dwar Nabucco u qalu li huwa proġett importanti għas-sigurtà tal-enerġija fl-Ewropa Nixtieq nistaqsi li kummissarju jekk jistax jgħid preċiżament x'inhu l-istatus ta' Nabucco u x'qed jiġri hawnhekk grazzi. Grazzi ħafna tajt eh, Signora Krazza, il-Kommissarju tista' tala id-dibattitu. Is-sorfi tal-kadras mhux se jitkellem fl-aħħar ta' sessjoni għal daqstan tista' tala inti. Sinjura President, Sinjuri, il dibattitu dwar il-gas u l-ħazna u anka l-provvista hija xi ħaġa sinifikattiva li kienu xaqsam politika dwar l-enerġija f'termini ġenerali. Ovvjament qed niddependu fuq il-gas dan ma japplikax biss għal gas manka anka forra moħra ta' enerġija sa ċertu punt għanna dipendenti fuq id-dinja eh, fuq level globali manka anka fuq eh, faham u materja prima oħra. Hemm pajjiżi li dawn il-lejjun ta' enerġija pal iżvizzera u l-Svizzera u Norveġja u din ħaġa tajba l-efficienza tal-enerġija. Hemm bżonn napplikaw b'mod aktar attent il-dispożizzjonijiet u mhux noqogħdu nilagħbu fix-xhur li ġejjin hemm bżonn nitkellmu fuq dan mod dettaljat. Aħna flimkien ma'kom il-komunità tal-enerġija is-semmit tkellimtu b'mod pozittiv dwar din il-komunità u naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn komunità għall-enerġija li taħdem b'mod eh, tajjeb u eh, U Jacques Delors fil-fat jurina it-triq f'din id-direzzjoni. Għanna artiklu 194 illi huwa l-bażi legali u li jtina aktar opportunitajiet mżon bżonn nifokaw fuq is-suq intern. M'għandniex suq intern għall-elettriku jew l-gas fil-preżent u l-istati membri qed jitkellmu favur su interna l-enerġija imma mhux jagħmlu wisq. Uħut mill-istati membri fil-fatt jagħmlu xogħol iktar minn oħrajn. Hemm bżonn no ndumu xierba ħames snin nitkellmu mill-istati membri u l-pubbliku dwar il-ġejjieni tal-pedament tal-politika tagħna. Nukoll nsebu qbil ma' Serbia, ma' l-Kroazja u ma' l-Balkani tal-Ponent, kif ukoll il-Marokku, parżiżi oħra tal-Magreb, il-Vant Nofsani, l-Ukrajina, l-Moldova, il-Ġorġa. Punt importanti. Uħud talbuna għal tbassir dwar kif ħadd kun is tal-enerġija fis-snin li ġejjin Għanna roadmap d-dimna u minn din il-roadmap joħroġ ċar illi sakemm it-taħlita tal-enerġija tibqa' taħt kompetenza tal-Istati membri huwa diffiċli tbassar se tkun id-domanda u kif se jasal il-gas fl-Ewropa. Għal daqstant, għanna bżon nifokaw aktar fuq il-gas fil-10 snin li ġejjin aktar minn 400 biljun kilo ta' gas se jkunu importati f'għaxar snin li ġejjin. Però iktar tard il-figuri jistaw eh, jizdidu għal 500 biljun u ħutet jgħidu li se jonqos 300 biljun. Madana kollu dan ifisser illi indipendenza u infrastruttura huma l-aktar punti prinċipali. Fuq l-indipendenza ridu niżguraw li konna lejun tagħna ta' gas u Għanna eżempju ta' dan fl-Olanda fej għanna għajn importanti da' gas. U importanti eh, illi najdu li veru għanna dipendenti wis fuq Russja bħalissa kwart tas suq tal-gas Ewropew ġej mir Russja figura importanti ma dana kollu l-Latvja, l-Litwanja, l-Bulgarija, l-Polonja, l-Romanija huma aktar dipendenti mir-Russja. Il-figuri jvarjaw minn stat membru għal ieħor il-figuri jistaw jivarjaw minn 50 għal 100% u l-Portugal għandha dipendenza zero minn gas mir Russja per eżempju. Għanna gas ġej mill-Alġerija u kol, anka minn Norveġja. U irridu inħarsu sabiex eh, insibu ejjun mill-qatar per eżempju kol. Priorità lina dipendenza fuq ir-Russja. Jiena ir-Russja nara bħala pajjiż eh, sħab tagħna f'kull problema f'Novembru ser ikonna id-dialogu dwar l-enerġija ma' Russja. Dan huwa proċess jaħdem fuq żewġ binarji jekk ir-Russja jħarsu f'aktar minn 50% tal-pipeline Nord Stream, qed nitkellmu fuq biljuni ta' euro hawnhekk f'dan il-każ ħankunu mejjuna fil-proġetti tagħna. Ir-Russi rridu l-flejjes Ewropej, irridu anka vetturi mill-Europa, irridu prodotti ta' teknoloġija għolja, irridu know-how mill-Europa. Għalda stant din hija dipendenza reċiproka, Mhux kollox direzzjoni waħda. Miex vulnerabilità fuq naħatana batanna diversifikazzjoni u tnaqqis fid-dipendenza. ma rridux nkunu dipendenti teknikament, ma nix niddependu fuq il-pipelines eżistenti biss, u meta nitkellmu dwar gas mir-Russja, Iva, ħankomplu nkunu dipendenti fuq ir-Russi u ma se jkunu sħab fil-kummerċ tal-gas, ma mhux fuq smoħrajn. il bejzin tal-Kaspju huwa l-akbar riserva tal-gas fid-dinja u m'għandniex nimportaw dan il-gas eh, mir-Russja nistaw ninegozjaw ma' Russja fuq il-gas tagħhom imma meta niġu għat-trasport tal-gas li ġej minn pajjiżi oħrajn maħniex lesti nagħmlu dan. Il-gas mill-Alġerija u minn norveġġja ma jadix mir-Russja pereżempju, l-ambizzjoni tagħna għandha tkun li konna l-aktar link qasir mill-Baħar Kaspju mingħajr tidwir żejjed u mingħajr dipendenza żejda fuq ir-Russja. Imma dan ifisser li ħajkonna bżonn solidarjetà. Għal daqstant xtaqt nitlob l stati membri kollha l-Awstrija, l-Ungerija, l-Bulgarija, l-Polonja aħna l-esti illi insibu soluzzjoni flimkien fuq il-kurrutur tan nofsinar illi jirrapprezenta l-interessi Ewropej jew se nkomplu nkunu mifruda fuq dan il-punt. Rridu nażlu dak li huwa fl-interess Ewropew. Qed nadmu ħafna fuq il-Nabuko pala link ma' l-Bahar Kaspju ken ħajkonna laqat fil-ġumat li ġejjin, f'Ottubru se jkonna laqat ma' l-Azerbajġan u t-Turkmenistan. Rridu namlu da kollu possibli sabiex nizguraw illi ikonna laqwa deċiżjonijiet illi jindirizzaw il-problemi tagħna u anke tal-pajjiżi ġirien l azerbajġan u t-Turkija. U naħseb jekk nagħmlu dan ikonu fitri tajba għal dak nandu xaqsam Nabucco. L-investiment, l-investiment huwa importanti u għet nwedkom li kull euro illi jivvotaw il-Parlament u l-Konsil għall-infrastruttura se jintefaq. Jekk irridu aktar infrastruttura fil-ġejjin immedjat, hemm bżonn ftehim fuq il-finanzjament minn fejn u ġej u kemm se jkun kbir il-finanzjament. Għal daqstant, Et nistenna bil-ħerqa dan il-xol mal-parlament, grazzi għall-appoċ ta'kom, irnexxina nimxu l-qoddim, ikkonvinċejna l-istati membri fuq il-ħtieġa ta' implementazzjoni effettiva għal dak xil xaqsam din il-leġizlazzjoni, għal stant li għanna bżon namlu issa u li nifirxu l-pedamenti għal regolamenti ta' l-estanzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni. Grazzi. Ta' poliki repitrope el. Grazzi ħafna sil komissarju bekk wasalna fit tmiem dak id-dibattitu, il-votazzjoni se ssir f'nofsinhar. Issa kollegi. Se nibqa' bil-punt li jmiss